Paragrafu 8 jiena prezentajt eh, emenda ta' proposta biex nħallu barra parti eh, sanajdilkom xkienu naħseb li meta qed ngħidu li hemm bżonn li l-prassi eh, kummerċjali zlejali u anki klawżoli kontratwali abbużivi għandhom eh, titiħatazzjoni kontra tagħhom mod naħseb li mhux responsabli li naħna nirreferu għal eh, każijiet partikolari li seħħew fil kuntest ta' pajjiżi partikolari u permezz ta' strumenti b'mod partikolari, per eżempju dak li ġara bir-ribor jew ir-rojbor. Mbagħad fuq il-paragrafu 13 dan huwa element ta' sustanza jena ma naħsibx li l-ħarsien tal-konsumaturi is li dawn ikunu inklużi fil kunsilli ta' Amministrazzjoni tal-Kumpaniji l-Kbar li kunem 20% ta' dawn il-membri tal-boards eh, uh, ta' uh, ta' amministrazzjoni jiena ma naħsibx illi ikunem dan eh, il-ġestjoni il konġunta bejn il-konsumatur u l-industrijali dan għandu uh, pero ma naħsibx li għal dak li għandu xaqsam il-konsumatur dini għall aħjar ħaġa, pero ovvjament irridu niddiskutu. Fu emendi oħra Jiena proponejti li nħallu barra u koll il-paragrafu 15 għal dak li għandu xjaqsam mal eh, il eh, metodu alternativ ta' rezoluzzjoni ta' tilwim imma jidrina li da' mhux konformi eżattament ma' dak li votajna fuq fil-komitat dak li qed niddiskutu hawnhekk fil-komitat tagħna imma sa qed nara li tres u tmien emendi oħrajn il kollegi Eh, fuq dan it-test u eh, jiena nisab ċert kif għadu kif qal ir-rapporter ftit minuti ilu li aħna sen naslu għal kompromess interessanti fil-laqa tal-ġimgħa d-dieħla. Għal dar boħra eh, permettu li illi nsemmi xie punti importanti fejn da mux emendi ta' suppressjoni, manzi illi nżidu xaħġa ma' ċerti kollegi tal-PP, aħna proponejna emendi eh, fuq dak li għandu xaqsam l-informazzjoni li tingħata l-konsumaturi b'mod partikolari ġifir il-punt erba il-fat illi aħna rridu nqisu illi l-informazzjoni trid tkun immirata u uh, jekk possibbli komparabli u ma naqgħux fil-nassa li dejjem nippruvaw nagħtu iktar informazzjoni, iktar data lill konsumatur għaliex eh, Eh, il-konsumatur ma jkunx jaf seqbat jagħmel b'din l-informazzjoni kollha li talu. Ikun hemm wisq informazzjoni. Imma aħna naqblu illi jkun hemm siti ta' fejn wieħed jista' jagħmel paraguni, eċetera, dawn huma affarijiet li huma utli għal eh, konsumatur f'dan il-kumitat jena kemm il-darba qatt li eh, l-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumaturi ma ta' biss lill-konsumaturi ma l-kumpaniji infushom. Ħafna drabi l-kumpaniji ma jkunux jafu x'inhuma id-drittijiet tal-konsumaturi imma eh, il-kumpaniji illi eh, jagħtu dawn is-servizzi ma jifmux eżattament x'tirrikjedi il-liġi tal-konsumatur. Ma jfux xin il-bażi tagħha u għalhekk naħseb illi jekk kulħadd ikun jaf eżattament x'inhuma l-obbligi tiegħu jiġu jevitat ħafna tilwim. Uh, l-emenda li miss tiprofa tmur iktar li lin minn dak li jem fil-proposta fil tal- fil-paragrafu 16 Aħna issa il-konsum ta' għada fil-pajjiżi tagħna li huma pajjiżi eh, li konsmaw ħafna diġa', se jkunu ta' natura differenti, ta' kwalità ta' tip differenti. Rridu naraw il-longevità tal-pajjiżi biex jevitaw kemm jista' jkun jkun hemm ħela, bekk il-konsumatur ikun uh, eh, servu taħjar. U anki dwar il- siti palibe u affarijiet pal dawn irridu nżommu f'moħħna biex nikkonkludi irrid ngħid ukoll li dan kollu ovvjament irrid isir fl-MFF illi se jiġi approvat fl 2014 2020 dan huwa punt diffiċli ħafna uh, fuq livell ta' l-relazzjonijiet interistituzzjonali, għamlek fuq livell tal-Unjoni Ewropea, ma dan ir rapport qed jgħid li hemm bżonn li jkun hemm finanzjament xieraq kif se jaħlu il rapporter u jiena irrit najt illi mux biss ikun xira imma li jkun ambizjuż bizzejiet u il-konsumatur ma jistax jagħmel tajjeb għal eh, tnaqqis fil-budget Ewropew u għallek jiena irrit najt illi jiena skantajt illi kien hemm ħafna mendi li resqu l-kollegi b'mod partikolari tal-PP qegħdin jipproponu li nħallu barra dan il-paragrafu fil-fema tiegħi Eh, naħseb illi mannix nħalluħ barra dan il-paragrafu għalix naħseb ikunu qed nibatu sinjal negattiv dan il-kontest u jista' jkunu kol illi anki eh, l-Kummissjoni nkunu ma nkunux qegħdin nagħtuha appoċ appoġġ għaliex jiena nħoss illi din għandha kolla l-appoġġ tagħna f'dak kollu qed tipprova tagħmel fil kontest dan il-programm. Grazzi. Thank you very much, Mr. Rochefort. <clears throat> Grazzi, Sir Rochefort. Pala ċedaw rapporter, kentejn Menandi, fuq il-proposta. Ħdimt mill-qrib mal sinjor Karnetti li xbinna ħafna fuq pont li hemm bżonn inqajmu flimkien għal daqstant għandna emendi konġunti li laħmu kemm xejn aktar ir-risposti speċifiċi għal proposta tal-Kommissjoni u naqbel magħha li huwa importanti li tal-Kumitat jifoka aktar fuq dak li rridu nagħmlu fuq loti ta' prioritajiet u li nżidu ideat ġodda ma' proposta tal-Komissjoni identifikaw affarijiet li huma importanti għal konsumaturi u naħseb illi għanna noqdu attenti ma nitlux foqsma illi mumiex fil-proposta oriġinali fejn eh, u postom u naħseb illi l-rapporter qed jaħdem qed taħdem il-mana u għandna ħafna emendi fil-fatt u dan juri kemm qed ngħidu bis-seri tar-rwol tagħna fil-politika dwar l konsumatur Xtaqt nitkellem fuq punti speċifiċi li żittina u xtaqt niġbet l-attenzjoni tal-Kumitat għalikom nittama li dawn jiksbu l-appoġġ tagħkom. Naħseb illi għandna bżonn noqdu aktar attenti fuq politika ta' kompetizzjoni għal konsumatur fil-preżent nemmen li maħniex niffokaw fuq zvantaġġi l-konsumaturi fil-politika l-konsumatur minħabba kompetizzjoni mhux adekwata naf li digit competition għandha ħafna affarijiet li għaw taħta u naħseb illi f'punt wieħed kellhom unit tal-konsumatur, ma nafx għadu xem dan. Però għajjim dal-punt speċifikament għaliex fil-preżent dil-kamra kollegi fil-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji mħazba fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' regolament fuq servizz finanzjarji u l-istabilizzar tal-euro u naħseb il huma ma kienux kapaċi jagħtu biżejt attenzjoni lil politika konsumatur. Tkellimt ma' Signora Bowles, iċ-chairman u uh, taqbel miegħi għaliex mhix xi ħaġa ta' priorità jom, però rridu aħna noqdu attenti għal dan. Mod partikolari ħadd nota tal-fatt li hemm każijiet importanti għaddejjin fuq aġir mhux kompetittiv online. Uħut minn deċiżjoni li se joħorġu minn dan skont ir-riżoluzzjoni jistgħu jħallu impatt f'kadiċi kodiċ ta' prassi li se jiġu segwiti fuq sman bħal li niżguraw illi meta paragonar ta' prezzijiet fuq il-websites meta jsir eh, dan il-paragonar ikun paragonar ġenwin u eh, jinkludi wkoll lista ta' għażliet għal konsumatur. U eh, mod simili f'termini ta' reklamar fuq l-internet kull min jagħmilhom għandu jitrattom mod indipendenti u konsumatur għandhom ikunu jafu minn fejn ġejjin uħut minn dawn l-osma din ħaġa illi s-sir dejjem iktar diffiċli u torbot ukoll ma' xogħol li għaddej palissa fuq ħarsin tad-dejta. U kif informazzjoni ta' konsumatur tintuża l-marketing. Kelli diskussjoni interessanti dil-ġimgħa illi rappresentat mill-konsumatur mir-Renju Unit minn titkellem miegħi fuq l-aspett diġitali u qalli illi kienet jidentifikaw każijiet fejn konsumaturi skont l-informazzjoni eh, dwarhom il-profile tagħhom qed jirċievu informazzjoni differenza minn konsumaturi oħrajn. L-offerti kienu qed isiru skont huma xi xixtru x'soltu. Il-proposta trid ukoll tkun eh, proposta li taqa' taħt bħalsin tan konsumatur. Se jkun hemm sfidi kbar fil-ġejjieni hemm ħafna xogħol li għaddej fuq il-suq uniku diġitali. Il-Komissarju Barnier għallinna li li tjaqqat kollox f'inizjattiva suq uniku fil-ħarifa U fa' aspetti ta' konsumaturi sta' jkonna manna l-Digi Justice u Digi za biex naraw xistaw jgħatu ma pala inputs dan kollu huwa importanti għal konsumatur fil-ġejjin, irridu niżguraw li dal-punti kollha jkunu inklużi. Teni punt li wkoll huwa punt marbut ma' l-informazzjoni mhux qed nużaw biżejjed l-informazzjoni informazzjoni valida illi qed tiġbor diġisenkom minn kundizzjonijiet tal-konsumatur u scoreboards eh, ta' suq ta' konsumatur. Hemm eh, ħafna informazzjoni hawnhekk, ħafna minna tidher fil-tejt ta' deċiżjonijiet, imma mhux qed nagħmlu użu tajjeb minn din l-informazzjoni. Għandi suġġerment prattiku x'nippreżenta. Il-ċentru ta' riċerka konġunt qed jipproponi li jagħmel iktar xogħol ta' modellar fuq il-ħidma tas-suq intern. Hemm laqa propju l-ġimgħa li ġejja jidher li fi Brussell, sfortunatament ma nistax nattendi. Anzi, anzi kienet illum. U ma stajx nattendi konna qed nivvotaw dal mal-JRC kellu laqa dal fuq modellar ta' data u jew li nifmu aħjar l-aġir ta' konsumatura mħafna xogħol xirrid isir u nittama li dun tkun ħaġa li sipposta pala parti minn inizjattiva għal ħarsin tal-konsumatur. Daw kienu xi żewġ punti li xtaqt niġbet l-attenzjoni tagħkom għal-jom u l-punt tal-uq tiegħi illi nsibuħu kol femendi oħrajn ta' kollegi oħrajn. Irridu nizguraw li konna flow ta' informazzjoni kontinwa għal dak għandu xaqsam sikur ta' informazzjoni għal konsumatur. Irridu nizguraw illi kena politika bazata fu evidenza u dan jorbot ukoll ma' sorveljenza tas suq u kif nindirizzaw eh, kwistjonijiet bħal dawn. Dawn huma kwistjonijiet ġenerali li trattaw jaqgħu ta' servizzi ġenerali u nasbu li din hija ħaġa importanti ħafna. Din kienet il-kontribuzzjoni tiegħi. U bekk nagħlaq ir-round ta' Shadow Reporters. Is-Sinjura Rule ma waslitx. Sur Kreuzman tixtieq tintervjeni? Le, le. Mela allura nistieden jekk jaqbel is-Sur Garces nistieden il-Kummissjoni sabiex tintervjeni. Għax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 Grazzi ħafna, President, grazzi tal-għajdna jena nħosni privileġata ħafna li edha għonek illum, naf ħafna minnkom minn xol ta' qabel li kelli jena kondenda ħafna li edha fil-wol ġdid tijaj jena nwijet li se naħdem il-vicin mill-komitat u neħu pjaċir li qed naħdem l-ewwel darba fuq l-aġenda tal-konsumaturi inizjattiva globali u qed nistenna ħirqana biex nikkonkludi xogħol dwar dan għanna l-istess direzzjoni, l-istess għanijiet u għet nistenna ħirqana l-konklużjonijiet tal- tal-dan diskussjonijiet u r-rapport finali. Grazzi ħafna l shadows u koll, aħna għet nikonsidraw l kommenti kolla nikkommenta dwar l-emendi li diġa għom u natikom xie informazzjoni. Jiena għandi Sinjura Manfredi hawnhekk minn Diġi Ġustizzja kif insemma minn Marko għax din hija inizjattiva konġunta l-Kummissjoni hija waħda nija biss u l-leġenda hija waħda biss. Għax il-konsumaturi jinsabu kull imkien fl-Ewropa u l-Kummissjoni taħdem għalihom eh, tkun xi tkun is-servizz ta' eh, mela. L-ewwel net il-redress eh, azzjoni li wieħed jista' jsib. Aħna se nkomplu naħdmu fuq dan mhux biss minħabba l-ftehim bejn il-Kunsill il-Parlament um, fil-gwar tal-resoluzzjonijiet tal-tilwim u jiena nilqa l-elementi li ċaraw il-test oriġinali distinzjoni qed isir bejn dan ir-regolament u l-indirizz eh, u l-azzjoni li tista' ssir fl-inizjattiva oħra għadna qed nikkonsidraw il pozizjoni ta' azzjoni inkomuni iżda qed eh, ngħidu pjaċiri li t-test li għanna għoddimna jirrifletti li għandna ftehim fil rigward tal-ODR Frigward ta' servizzi finanzjarji, eh, aħna diġa minna referenza frigward tal-Single eh, Market Act 2, diġa għanna eh, il-provediment tal-pakket frigward tal-kontijiet bankarji u etnaħsba fuq dan u naħseb li huwa importanti li r-rapport jirrifletti dan il-punt. U jieħu konsiderazzjoni l-fatt li diġa valutajna il-situazzjoni fl-Istati membri Dan jinkludi eh, il-segwitu mhux sodisfaċenti um, ta' rakkomandazzjonijiet oriġinali issa wasanna l-inizjattivi aħna avanzati f'dan ix-xogħol ikun ta' benefiċċju tar-rapport jekk dan jiġi rifless fil-gwart tas-sigurtà tal-prodotti. L-affarijiet qed jimxu l qudiem għandna dokument dinamiku l-Kummissjoni il-ġimgħa li għaddiet adottat il-pakkett fil gwart tas-sorveljanza fil-13 ta' frar din hija ħaġa li tista' tidher fl-emendi u fil-rapport importanti ħafna fil-gwar tal-kontrolli fil-sors. Um, Zgur hemm bżonn ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet mal-istati membri m'għandniex bażi legali biex nagħmlu l-ispezzjonijiet aħna stess iżda nistgħu nizguraw illi l-ispezzjonijiet jitwetqu mill-awtoritajiet ta' dawk il-pajjiżi dwar l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi importanti ħafna li nkomplu nappoġġawhom dan huwa l-approċċ tal-Kummissjoni li nappoġġawhom finanzjament fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Diffiċli biex naraw il-valur miżjud ta' reġistru għall organizzazzjonijiet tal konsumaturi eh, mekan bżon ta' ħafna xogħol u minix skura jekk se tispiċċa bil-riżultat mixtieq fil vulnerabilità tal-konsumaturi l-emendi jimiraw fl-istess direzzjoni bħal tagħna, jiġifieri definizzjoni wiesa ta' xikun konsumatur vulnerabbli, mhux biss it-tfal u l-anzjani iżda in ġenerali forsi aħjar ma nitkellmux dwar il-vulnerabilità tal-persuni iżda tal-sitwazzjonijiet, speċjalment fir rigward tal-kriżi ekonomika. Kwestjoni importanti, aħna t-naxmu fuq dan, għamilna diversi studji u l-fokar tal-xol tana fil-qasam tal-politika tana u nkomplu f'din direzzjoni. F'rigward ta' kwalità tal-prodotti illi issemmet ukoll fl-emendi biex nfakkar l kulħadd li l-għan tal-leġislazzjoni tagħna huwa s-sigurtà. L-ewwel net tal-prodotti li jkunu ikel jew le f'rigward ta' kwalità l-ikel hemm eh, leġislazzjoni apposta f'dan il-kwart. Iżda meta titkellem dwar it tipi differenti tal-ikel jew tal-ingredienti differenti għal prodotti differenti fis-swieq differenti, hawnhekk qed titkellmu dwar il-kultura, l-għażla tal-, u l-għażla u konsum tal-konsumaturi. U l-aħħar punt importanti ħafna, speċjalment minħabba diskussjonijiet li qed isiru eh, dwar l-enerġija fil-gwalt elementi, Nixtiequ ngħidu illi wara minn mandat mill-ċittadini fil-forum aħna stabilixxejna il-grupp illi se jistabilixi l-aħjar prassi fil tal-konsum mill-konsumaturi u anke fil tal-ħala u l-konsum tal-enerġija mela ix-xogħol qed isir. fil tal-komunikazzjoni tal-aġenda tal-konsumaturi li semmi aħna naqblu importanti li naħmu flimkien ma l-istati membri. Aħna għed namlu valutazzjoni biex eh, naraw il-situazzjoni bieċar, biex nkunu nistaw nimmiraw il-komunikazzjoni ma l-istati membri flimkien. Um, Bil-mod il-xira, fil-gwar ta' tqabbil tal-prezzijiet, tajjeb li jissemmaw eh, xogħol importanti ħafna, aħna konxi kemm huwa importanti issa eh, palissa ehm, fil-fatet laqas issir il-xar id-dieħel. il xar id dieħel il xar id Aħna se nippreżentaw rapport li eh, sar din il-kwistjoni fil tal- Um, aħna il-tajna mal-kull min kien interessat biex eh, niproduċu il-rapport. Nittama li dawn il-rimarki nukom aħna t-nistennu ħerqanin għal-passi li jimmi f'dan il-proċess u għal-konklużjoni tal-proċess. Nibqaw għad-dispozizjoni ta'kom għal kwalunkwe eh, kerifika li t-tixtiq u grasa ħafna. Signora Manfredi, t-tixtiq t-tkellem u koll? il-kelma fil ossor eh, President l-ewel net biex nenfasizza kemm aħna tal-istess opinjoni bħal tiegħek dwar l-importanza li għandna nkunu fuq l-evoluzzjoni tal evoluzzjoni digitali li illi edin f'unit li qed jagħmel valutazzjoni tal-prassi inġusti, kummerċjali inġusti, nista' ngħid li din direttiva fiha ħafna potenzjal biex inkunu nistgħu eh, naħdmu fuq l-użi u l-abbużi tal-internet biex tqarraq bil-konsumaturi, iżda għandna nżidu l-infurzar hawnhekk dan il-komitat dal-waqt se jirċivi il-rapport sa' nofsa marzu nittamaw qabel is-summit tal-inforzar tal farigwar tal-konsumaturi nisħaq ukoll li jiena napprezza xogħol li twetaq mill-rapporter mill-Parlament fl-appoġġ ta' dak li huwa li importanti fir tal-aġenda tal-konsumaturi fi żmien tal-limitazzjonijiet fuq il-budget u fuq il-risorsi umani għanna niffokaw l-isforzi tagħna fuq il-prioritajiet. U l-Aġenda tal-Konsumaturi zal ħames eh, oqsma ekonomiċi ewlenin um, fej aħna nemnu li l-konsumaturi huma perikolati u jiena nara li l-emendi kollha jappoġġaw l-opinjoni tagħna dwar dan dan huwa importanti għax aħna nisma' mingħand eh, Brussell dwar il-restrizzjonijiet fuq il-kapaċitajiet dwar dak li nistgħu nagħmlu aħna, importanti li l-Parlament jajna biex nifukaw l-isforzi tagħna. L-aħħar punt hemm xi lezzjonijiet x'wieħed jitallem lil kulħadd hawnhekk eh, mill-każijiet bħal per eżempju dik magħrufa bħala l-każ tal-Apple forsi rajtu fu dwarra fil-gazzetti. Il-persuni li kitbu aħna ktibna l-Ministri kollha tal-Unjoni Ewropea biex niġbdu l-attenzjoni tagħhom għal fatt li hemm bżonn li nsibu modi ġodda biex niġġieldu modi ehm, ħżina tal-negozjanti li qed eh, jaħdmu b'mod transkonfinali, qed jaħdmu ħażin, aħna qed nidħlu eh, fi żmien ġdid, irridu nħarsu lejn il-politika tal-kompetizzjoni, tal nieħdu ispirazzjoni minna u nħarsu lejha bħala livell ġdid għal każijiet li għandhom bżonn ta' ta' azzjoni ta' nfurzar iżjed qawwi Għawija, eh, biss blajnuna tal-Konsilju tal-Parlament Parlament ikunu nisa noħol u eh, modi ġodda biex eh, ninfurzaw dakollu. Grazzi ħafna, grazzi tal-punti il-ġodda eh, illi qed iżidu għom waqt li qed tiżviluppa l-aġenda tagħkom. U fil-fatt aħna se żidu l-kontribuzzjonijiet tagħna waqt li nkunu qed naħdmu tafu li dan il-komitat kien ħerqan fuq da kollu biex jiġi jidħol fi seħħso. Um, issa, relatur, rapporter biex jatina konklużjoni. U tista tagħtina l-iskeda is-sur Garza si kjoġbak. Grazzi ħafna, President. Mela, għal darba oħra nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi taw il-kommenti tagħhom dwar dan. L-isforzi tagħhom żgur se jajnu fil-rigward tat-test finali. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li nedit il-xogħol illi aħna qed nagħmlu issa u anke għal kontribuzzjonijiet tagħhom tal-lum. Dan ir rapport dwar l-agenda tal-politika tal-konsumaturi hija importanti ħafna. Aħna bħala parlament nipasaw ruħna fuq deċiżjonijiet meħuda mill-ċittadini u aħna nirrappreżentawhom mill-ċittadini u mal-konsumaturi. U dak huwa l-qofol tal-din l-inizjattiva dan ix-xogħol jibda u jispiċċa jintem bil-konsumatur. Ir-rapport li batinna mill-Kummissjoni kien wieħed eh, orizzontali, eh, realistiku, u għana sentejbu dik il-proposta permezz ta' xogħol tagħna fil-Parlament il-kontribuzzjonijiet mill-kollegi tagħna permezz tal-emendi Xi ftit minnhom diġà iddaħlu fil-kontenut. il-bżon li jinsaxħu il-kapacitajiet tal-konsumaturi biex ikunu jistaw jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Per eżempju, is-suq mhux dejjem ikun eh, l-aħjar ħabib tal-konsumatur. Tal u bekk dejjem hemm il-possibilità li ntejbu dawn il-mekanizmi u l-odot biex eh, niżguraw li l-informazzjoni tingħata kif eh, kif u l-kapaċitajiet jiżdiedu. Imma affarijiet ġodda hawnhekk ukoll sfidi ġodda li l-konsumaturi qed jiffaċċaw u hemm tweġibiet ukoll hawnhekk qed nitkellmu wkoll pereżempju dwar e kummerċ u teknoloġiji ġodda kif ukoll eh, nanoteknoloġiji, eh, organizmi li ġew eh, modifikati ġenetikament, aspetti ta', ta sviluppi tekniċi u xjentifiċi illi kull ma jmur qed jaffettwa l-konsumaturi u bekk dawn l-iżviluppi jridu jiġu riflessi fl-aġenda li aħna nħejju. waqt il-laqa li se jkonna ma' shadows irridu nizguraw illi nkunu nisaw naħdmu u nilħu kemm jista' jkun ftehim ikonna eh, lista ta' emendi kompromessi eh, proponu jiena ovvjament se nibat bil-miktub lill-shadows u jiena għandi fiduċa illi jekk eh, noqogħdu fuq dawn il-kompromessi aħna nkunu f'pożizzjoni tajba biex nippreżentaw eh, sensila tajba ta' eh, emendi kompromessi lil komitat u bekk nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna. Um, jiena diġa semmejt l-iskeda jekk trid li neġan ntennija um, ehm, namelek nista' ngħidilkom eh, dwar id-dati għal darb'oħra. Dawna se jiġu pubblikati ta' fuq il-website. Mela nixtieq k eh, Sur Gasses tal-li bexxejtan il-xogħol u nirringrazzja Shadows ukoll. Żgur li se jkun rapport tajjeb grazzi lill kummissjoni għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Mela nistgħu Naddu il sinjura Kanjet bok, eh, skużani. Grazzi ħafna. President, jiena nishtiq bisnuża din l-opportunità biex insaqsi li Sur Rochefort il li il-PPE propona li inħasru il-referenza għall-FFG da għawnek għet nitkellem dwar l-emenda l-2000 208, għawnek għet nitkellem dwar eh, l-emenda 124, ovvjament il-PPE tista tara li hemm bżonn għal budget miżju tal dawnazzjonijiet kollha. Grazzi. Nasab li Sur Rochefort għasodisfat. sodisfatt. Mela, nistgħu naddu għal punt li mis l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq l-opinjoni dwar l-identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern. Diġà koprejna ħafna fid-diskussjoni tagħna fil-gwad tal- tas-suq intern li huwa tal-ikbar priorità' il-komitat kien il-komitat li kien ħadem fuq il-firem fuq l-online u aħna hawnhekk qed nieħdu eh, responsabilità ehm, esklusiva għal dan il-puntu għalhekk għandna rwol importanti ħafna f'dan il- f'dan il-pakket u naf li s-Sinjura Gallo għandha rwol importanti u kella xilaqat. Jiena ma konx żgur illum jekk eh, inti qed eh, tejji xi preżentazzjoni fuq il-valutazzjoni tal-impatt. Iżda illum għandna l-Kummissjoni hawnhekk. Andrea Savitas edha hawnhekk kerġbok. Illi eh, huwa l-kap tal- tal dan il-task force, nistennew ħerqanin biex nisimgħu minn għandek. L-ewwel is-Sinjura Gallo. Bat il-Komissjoni se tippreżenta l-proposta? Iva. Signora Gallo tista' tintroduċi dan il-punt. Grazzi, Sur President, f'dan il-dossier li huwa importanti ħafna u tekniku għall-aħħar. Jiena għandi xi mistoqsijiet x'namel lill-Kummissjoni għalhekk jiena kontenta li inti tajt il-mikrofonu l-ewwel. Din il-proposta l-regolament il proposta għall il proposta l regolament fija elementi ġodda illi huma importanti għalliex eh, kontrarju għal qafas leġislattiv eżistenti ġifiri dak ta' direttiva tal-1999 din il-proposta li l lien jew parti mill-firma elettronika id-daħal ukoll servizzi ġodda fiduċarji elettroniċi bħal per eżempju il-data eh, u l-ammissabilità u l-accettabilità ta' dokumenti elettroniċi u servizzi ta' eh, forniment elettroniku l-għazla ta' regolament ma sarriċ eh, kombinazzjoni jiena naqbel ma din l-għazla li għamlet il-Kommissjoni għalix il-direttiva tal Design ma kellix l-effetti mixtieqa dak li għandu xaqsam armonizzazzjoni Eh, l-implementazzjoni l-infurzar kien ma kienieċ riformi eh, fil-istati membri kollha minħabba interpretazzjoni differenti fil-istati membri feġġew problemi ta' interoperabilità u dak li aħna nafu u hija xi ħaġa li ma toġobna xejn ħolqot ukoll frammentazzjoni tas-suq intern. Barra minnek l-standards ta' direttiva tal-1999 illum huma obsoleti meta qabla mal-istennijiet tas-suq l-għanijiet ta' din il-proposta ta' regolament huma ċari ma tantx aħna l-bot mill-suġġetti li konna qed niddiskutu qabel, aħna hawnhekk iridu noħolqu kondizzjonijiet ta' fiduċja għal konsumaturi essenzjalment eh, f'ambjent diġitali u eh, rridu nizviluppaw dan is-suq waħdini diġitali illi aħna nixtiequ naraw issir iktar reali u komplut. Aħna nixtiequ illi l-ewwel qabel kollox ikun hemm ir-rispett tad-data personali kif għat inti fil-kuntest tad-dossier li kun qed niddiskutu qabel dan dan huwa dossier ieħor illi jiena mitħla tiegħu sew u rridu noqogħdu attenti ħafna iktar u iktar għaliex dan ir-regolament se jkollu jaqbel ma dak li aħna eh, qed namlu eh, fil-kumitat ġuri għal dak li għandu xaqsan protezzjoni ta' data u il-ħajja privata, jiġifieri il-privacy by design. Dan huwa wkoll punt importanti. Issa dwar eh, it-lestija ta' suq waħdini digitali aħna eh, qed nagħmlu eh, da kollu li nistgħu biex dan isir realtà imma għalissa għadna ma wasalniex. Jiena nishti issa nikkumenta fuq ftit punti, ftit punti li jiena kelli xi dubji dwarhom, għandu mistoqsijiet dwarhom u nixtieq li l-Kummissjoni ittini xi spjegazzjonijiet. L-ewwel net dwar il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku u l-accettazzjoni reċiproka li daħlet il-Kommissjoni din jazla tajba lix eh, kull stat illi diġa investa, diġa sviluppa mezzi ta' identifikazzjoni elettronika ikun jista' iżom is-sistema propja tiegħu. Madana kollu il-sigurtà tal-networks u tal-informazzjoni huwa punt essenzjali għall iżvilupp ta' dan il-qasam digitali u għal din ir-raġuni l-iskema ta' notifika li qed tiġi proposta ma jidirlix li hija adekwata eh, meta mqabla mal-istandards sa' sigurtà illi qed jiġu proposti fiha. Għalhekk jiena staqsejt għanna nintroduċu speċifikazzjonijiet u eh, limiti minimi komuni il-regoli illi eh, huma sviluppati mill-Istitut Ewropew tal-Standards għat telekomunikazzjoni jistgħu jservu ta' referenza. Ġifieri diġà jeżistu eh, standards illi jistgħu jisservu ta' referenza u li ma ntużawx imma li kieku jippermettulna li ikonna Eh, livell minimu ta' referenza. It-tieni punt illi eh, għandi mistoqsija dwaru għandu xaqsam ma' eh, l-autentifikazzjoni u l-servizzi ġodda ta' fiduċa li daħlu fit-test, jiġifiri il-timestamping, il il-bol jew it-timbru u uh, l-autentifikazzjoni, ġifiri dawn il-mekanizmi ta' rikonoxximent bejn l-istati membri jrid ikollhom ċertifikazzjoni u mekanizmi tekniċi. Dan il-punt huwa essenzjali fil-ferma tiegħi biex aħna niggarantixxu il-ċertezza legali. Politika ta' ċertifikazzjoni illi Eh, tista tiġi interpretata b'mod wieħed biss fuq livell legali dan u element importanti għall iżvilupp u l-użu ta' dawn is-servizzi fiduċarji eh, elettroniċi għall-SMEs. Memx għalfejn fakkarkom u ngħidilkom illi aħna waqt li kien qed tiġi eh, żviluppat il-kwistjoni tal-li procurement li huwa propju issa illi irridu naddu mill-klim għal fatti. It-tielet punt illi għandi dubji dwaru għandu xaqsam mal kontroll tal-loti ta' servizzi fiduċari jiġifiri l-artiklu 17 paragrafu 1 Hawnhekk jiena nistaqsi għalfejn hemm dan in-nuqqas ta' obbligu illi tinkiseb awtorizzazzjoni qabel ma jingħataw is-servizzi. Fil-fatt jekk ir-rapport tal-audit li jingħata l organu ta' kontroll jitqis bħala mhux validu jekk jwassal għal riżultat negattiv mela xiġri mbagħad. Jiena nixtieq tassew illi l-Kummissjoni Eh, tajdilna eżattament xiġri kas bħal dan. Punt ieħor. Nfakkarkom illi fil-rezoluzzjoni ta' 16 ta' ġunju tal-2010 ta' 20 ta' settembru tal-2010 Parlament talab lill komissjoni li toħroq portal ta' Awtoritajiet Ewropej ta' validazzjoni u f'dan it-test bl-introduzzjoni tal-artiklu 26 il komissjoni edha eh, eh, eh, toħloq kwad għafas għal dawn is-servizzi ta' validazzjoni imma mhux qed tajt b'mod espliċitu min għandu joffri dawn is-servizzi u għamnek ukoll jiena xtaqt li konna il komissjoni ta' tiċċarana dawn il-punti biex nikkonkludi għalla volja jiena nafu nifhem li għamnek f'dan il-komitat jew band oħra ma nistawx noqogħdu għaddejjin bid-diskussjonijiet infiniti fuq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi il-neutralità teknoloġika hija meħtieġa f'dan ir-regolament imma jiena naħseb illi dan ir-rikors sistematiku għall atti delegati u atti ta' eżekuzzjoni u qed isir wis sistematiku u din hija xi ħaġa li ma tistax tkompli u rridu naraw il-kumitat il-kummissjoni il kumitat il kummissjoni il il kummissjoni Eh, tista' tagħtina xi spjegazzjonijiet għalfejn qed isir użu tant sistematiku ta' dan din is-sistema. Jiena nixtieq ukoll referi għal konflitt ta' kompetenzi li aħna ndunajna bih f'dan id-dossier il-proposta inizjalment eh, għaddit lill-itre li u president tana kellu raġun li kontesta din għax issu intern digitali u kompetenza tal-komitat tana u uh, wara ħafna affarijiet li tqalu fil-konferenza tal-presidenti saħan sitra l-artiklu 51 bejn itre u ġuri uh, wasanna l-artiklu 50 flimkien mal-komitat itre u wara dawn il-negozjati twalu diffiċli Naħseb li l-aħjar soluzzjoni hija li eh, naqblu nappoġġaw din is-soluzzjoni u nittama li il-kollegi tiegħi shadow rapporters se jaqblu miegħi. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nirringrazzja lill president Haber talli eh, tant qabeż għal dan il-kumitat fuq dan id-dossier. Għal darbohra issa jena nitlob l-Kommissjoni tatina dak l-spiegazzjonijiet li jena tlab tal-iġdan huwa dossier tekniku għall-aħħar eh, huwa dossier li għanqal ħafna interess u ħafna nies prezenti u nirringrazzjakom diġà minista għall-attenzjoni. Well, thank you very much for setting out some of the, the crucial issues, and, and I agree with you about the real importance of this dossier. But I give it. Uh, grazzi, Mela. Inti għandek ħafna esperjenza fuq dawn il-kwistjonijiet hija ħaġa tajba li dan il-proċess tħalla fidejk biex tmexxi ħint Um, jina niproponi issa li s-sur Kreutzmann inti uh, shadow uh, rapporteur għas-sur Buzoi, anti acting shadow, issa nistida is-sur Zavida mill-kommissjoni biex eh, jajdinna ftit iktar dwar il-pjanijiet tagħhom għandna prezentazzjoni dina l-ewwel skambju ta' Eh, femiet li qed ikonna fuq dan is-suġġett għal daqstant l-ewwel nissuġġerixxi li nisimgħu minna tagħkom fil-kuntessa dak li qaltilna s-Sinjura Gallo. Umbat il-Signor Prendergast eh, tista tibda bil-mistoqsijiet u waraja eh, il-Sur Kreutzmann u jiena umbat nerġaw lura għas sinjura Gallo biex tajdilna eżattament il-kalendarju xinu. Sur Servida, kjoġbu. Thank you, Mr. Chair. Grazzi, President. Grazzi, Signora Rapporter, war nofsenar tajjeb lil kulħadd. Jiena tassew onorat illi qiegħed hawnhekk illum biex nippreżenta din il-proposta u fl-10 minuti li għandi għad dispożizzjoni se nipprova illi nuża din il prezentazzjoni bħala odda biex nati xi tweġibiet għal xi mill-mistoqsijiet li għamlet ir-rapport. Umbat, fl-aħħar tal-prezentazzjoni se nipprova nkopri dawk l-aspetti illi mhux se nkun nista' nindirizzhom b'din il-prezentazzjoni mela mill-ewwel slide li jmiss għalfejn għandna bżonn dan il-proposta regolament il eh, kummissjoni diġa qalet illi l-ewwel net irridu nindirizzaw il-frammentazzjoni illi ħarġu mill-trasposizzjoni ta' direttiva dwar il-firem elettroniċi din hija ħaġa eh, reali u għaffat u t-tini aspett importanti ħafna lina li Eh, ċertu mod aħna provajna nżommu anke fir rigward tal proposta nfissaw li saru investimenti enormi f'ċerti stati membri biex eh, il-firma elettronika u l-qafas dwar u l-implementazzjoni teknika għal soluzzjonijiet marbutin miegħu eh, ikun jistgħu jaħdmu b'mod effettiv fuq livell nazzjonali. Id-direttiva ta' design ma kienx maħsuba biex tipprovdi odot għall-żviluppi fuq livell nazzjonali, imma il-lan kien propju noħol noħolqu Eh, Su u nikontribixxu biex inħoloq suq u suq tal-firem elettroniċi u biex nappoġġaw l-użu tal-firem elettroniċi bħala elementi li jista' jwasal għall-iktar fiduċa u joffri livell ola ta' eh, fiduċa, akkontabilità u ċertezza legali fis-suq diġitali. Dan ma seħx sfortunatament u aħna nemnu illi l-għażla ta' regolament huwa proprju il-mezz kif aħna nistaw niprovaw nelbu il-frammentazzjoni illi eh, il-rizultat minn eh, dawn il-firem elettroniċi. Tini ħaġa li xtaqt najt hawnhekk jalli id-direttiva ġiet adottata fl-1999 minn dak iż-żmien saru ħafna affarijiet, inbidlu ħafna affarijiet, aħna maħniex qed nitkellmu dwar firma imma dwar servizzi fiduċarji u element wieħed importanti ħafna ta' kif wieħed joħloq fiduċa, jrawen fiduċa fl-ambjent digitali għalli kunem mekanizmu li jiprovdi xi tip ta' identifikazzjoni. Aħna nafu illi e kif eh, nsemmu l-identifikazzjoni edin Eh, nirsu fuq territorju sensittiv ħafna l ta' identifikazzjoni għal responsabilità tal-istati membri u aħna permezz dan ir-regolament maħniex qegħdin eh, nimponu xi tip ta' qafas armonizzat jali jingħataw identifikazzjoni waqas identifikazzjoni elettronika. Aħna rridu nagħmluha possibbli għaliex hemm madwar 16 stat membru li diġà bdew jew qegħdin Eh, jibdew jużaw mekkanizmu ta' eh, identifikazzjoni elettroniku għal eh, ċittadini tagħhom u aħna rridu li dawn li ċittadini kun jistgħu jkollhom aċċess għal servizzi pubbliċi jew online barra mill-ġurisdizzjoni fejn huma għandhom dawn il-mezzi ta' identifikazzjoni. Aħna għal din ir-raġuni nemnu illi il-rikonoxximent reċiproku ta' servizzi fiduċarji u mezzi ta' identifikazzjoni elettronika fil-kontest tal-aċċess għal servizzi online għandu eh, huwa uh, bbażat fuq il-bażi legali tas-suq intern l-artiklu 114 u dan għandu jmur it-fit mal-qafas legali li aħna nemnu għandu jiġi definit sabiex ikun hemm iktar ċertezza legali u biex eh, ikun hemm eh, offerta ta' iktar servizzi u li jintużaw iktar ikun hemm iktar fiduċja fihom. kif għalet il-rapporter, aħna ħadna pass il-qoddim, jew anzi ħafna eh, pass il-qoddim id-direttiva tal-firma elettronika, aħna provajna u koll niprovaw naraw dak illi kien meqjus bħala bżon jiġifiri illi ikunem oqsa legali f'ċerti stati membri fejn ġi rikonoxxut illi l-fatt li l-firma elettronika iva hija importanti imma jekk wieħed irid li din tintuża f'kuntest ta' l-amministrazzjonijiet eh, pubbliċi, negozji, konsumaturi, biex dawn ikun jistgħu jibbenefikaw mid-dematerializzazzjoni eh, ta' dawn il-proċessi għandhom nejn ikun hemm bżonn ta' iktar u għalhekk aħna iffokajna u inkludejna il-time stamping, il-konsinna elettronika ta' servizzi biex nirriflettu dak il deġa jiġri fl-istati membri eh, u anki l-ammissibilità ta' dokumenti elettroniċi li hija propju l-offol li id-dematerializzazzjoni issir possibbli fis-suq digitali. Madana kollu mux ma jkun diffiċli li wieħed eh, jagħmel da kollu jekk ma jkunx hemm ċertezza legali bejn fin-negozju minn negozju għal negozju, gvern għal negozju, eh, eh, konsumatur għal gvern. Irridu kunu ċerti ma' min nikomunikaw x tip ta' eh, ma' min qegħdin konna din l-interazzjoni jekk hux website u kif din hija marbuta ma' entità reali. Għalhekk aħna għandna dan din l-identifikazzjoni tal-website ukoll. Um, ehm, Umbat dan wassala l-iktar konvenjenza, iktar uh, eh, affidabilita, u eh, proċessi ħafna iktar sempliċi li permezz tagħhom pereżempju niksbu um, uh, reġistrazzjoni b'mod remot, ġifieri mill-bot mingħajr persuna ma tkun hemmhekk fiżikament u mingħajr ma jkollna mezzi oħrajn ta' identifikazzjoni jew xi uh, eh, mekkanizmi li jistaw iwaslu għal iktar fiduċa li jistaw jkollu fideħ utent jew ċittadin u dawn jistaw jintużaw u koll għalmenu minn perspettiva teknoloġika fi stati membri oħrajn imma il-rekonoxximent legali ma tkunx teżisti u aħna ridna namlu tajja pal dan il-vojt. Umbat għal negozji u koll, jek wieħed ikollu negozju fċerti pajjiż, aħna rridu li mhux ikonna kuntatt biss mal-bqija tal-Ewropa ma mad-dinja il-suq waħdini għal ewwel pass imma jekk aħna jirnexxinna nipprovdu ambjent uh, affidabli li kollu ċertezza legali, livelloli ta' sikurezza, uh, eh, sens ta' responsabilta' u konvenjenza, ma' u dan jisir standard u koll anki fuq livell internazzjonali għalina l-SMEs u ma' mira importanti għal dan il-regolament għaliex uh, dawn huma propju il-motur ta' l-Europa u l-SMEs dawk li huma l-iktar zar fil-fatt nemnu illi uh, jistabu waslu għal ħafna tkabbira l-Europa. Mux se noqot nieħu ħafna minn ħin ta'kom, imma sempliciment rrit niċċaralkom għalfejn aħna nqisu f'sitwazzjoni ideali illi dawn il-odot uh, eh, jaslu biex ikunu użati minn persuni li jridu iggawdu mill-suq intern digitali, per eżempju biex wieħed iħalla it taxxa ejjem ngħidu li mhix ħaġa li n-nies iħobbu jagħmlu wis, imma insomma aħna ridna li anki dawn l-affarijiet, dan il-proċess forsi ikraħu naqra negattiv illi jsir faċli, konvenjenti, eh, verifikabbli verifikabli u eh, sikur fl-ewwel slide qegħdin taraw eh, l-autentifikazzjoni il-proċeduri amministrativi li jiena rrid eh, eh, namel Bat irrid eh, nidentifika li l-nifsi u għalfejn għandi kull darba eh, noqot nidentifika ruħi, kull darba li rrit namel użu minn dawn il-servizzi għalfejn għandu jkolli tokens differenti illi jena laqas nifimhom bħala utent. Umbat, meta jena nkun lest illi neprezenta dokumenti tija jirrit nkun ċerti li dak li jena nibat u fil fad dak li jena irrit nibat għaliex jina nista nifferma imma l-firma mhux biss espressjoni ta' konsens u aċċettazzjoni minna ħatijaj ma tip ta' timbru jew siġil biex niżgura li dak li se jiġi jirċevut mhux se jinbidel jew ikun uh, uh, miċħud sempliċement għaliex jasal b'mezzi elettroniċi. Unbat la jiena nkun għamilt il-parti tijaj, jrid nirċievi xi ħaġa mill-kontroparti tiegħi mill-amministrazzjoni. Mbagħad hemm il-konsinna elettronika u time stamping dan partikolarment meta aħna rridu pereżempju nagħmlu xi ħaġa sa ċertu data anke fir-rigward tal-akwist eh, elettroniku inti titkun ċert li dak li inti qed tagħmel f'dan il-mument b'mod elettroniku li inti ċert li dak li inti għamilt huwa konsistenti. Unbat la darba tkun għamil dan kollu, forsi tkun trid iżżomm eh, rekord ta' dokumenti kollha ta' da kollu li tkun għamilt biex ikollok inti rekord ta' transazzjonijiet eh, eh, ta' negozju tijak u biex tkun ċert li dak li inti zammejt bħala rekord huwa għapropju dak li inti bat l kontroparti tijak. Aħna nemnu li dan huwa importanti ħafna għal-ċittadini kollha, għall-SMEs u anki għall-gvernijiet. Aħna nemnu li digitalizzazzjoni mhux biss se tkun iktar komda għal kulħadd mod partikolari iċ-ċittadini u n-negozji, imma se toffri mezz iktar effiċjenti ta' kif wet jorganizza il-proċessi amministrattivi għal daqstant ukoll koll se jbiddel ukoll u jissemplifika l-mod kif isiru l-affarijiet fl-amministrazzjoni pubblika jew f'ambjenti burokratiċi. Mela dik bħala introduzzjoni issa ngħaddu għall-artikli Jiġifieri dawn huma eh, l-kompetenza esklusiva tal-Kumitat, aħna nemnu li l-pakket għandu jitqies bħala pakket kollu kemmu, aħna kontenti nisimgħu mingħand ir-rapporter il-referenza għal partijiet oħrajn illi mhux neċessarjament jaqgħu taħt il-kompetenza esklusiva ta' imko imma li huma propju il-qofol tal-offerta ta' ċertezza legali, per eżempju sistemi ta' li jkunu affidabli, ċertifikazzjoni ta' prodotti u l-aħħar ma mhux l-inqas il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. F'dan ir-rigward aħna nemnu li ir-regolament qiegħed jiffissa ċerti rekwiżiti bażiċi, prinċipji minimi li f'dak li għandu x'jaqsam il- eh, kif jirridu jisiru u jikunu soddisfatti dan ir rekwiżiti irrit ikun ibbażat fuq ċerti standards l-atti implementativi illi qed isiru u li aħna referejna lihom fir-regolament fil-fatt jagħmlu referenza u qegħdin hemmhekk biex jiżguraw illi l-standards kif isiru disponibbli ikunu issir referenza lihom dana sabiex ikunem eh, eh, appoċ għal prezenzjoni legali li kunem konformita ma' dispozizjoniet legali ta' regolament. Imma minħabba li servizzi li edin eh, nindirizzaw mu mux mifruxin bl-istess mod fl-istati membri kolla, l-standards mux neċessarjament ikunu lesti u tfaslu u għallek aħna nemnu illi anki jekk l-standards ikunu jeżistu tkun ħaġa tajba li konna mekanizmu flessibli kif konna daħalna leġislazzjoni oħra fosta id-direttiva dwar il-firma elettronika dana biex ikun possibli illi aħna naġġornaw il-lista ta' standards illi eh, jindirizzaw il-konformità legali eh, dana propju skont il-dispozizjoni ta' regolament. Wieħed mill-pilastri ewlenin, wieħed mill-komplikazzjonijiet li iktar diffiċli fih dan il-pakket huwa il-, rikonoxximent reċiproku ta' mezzi ta' identifikazzjoni elettronika. Din mhix biss xi ħaġa importanti ħafna biex eh, nappoġġaw l-autentifikazzjoni tal-utenti imma anke ta' persuni legali u eh, għandha x'taqsam ukoll mal-mod kif jintużaw dawn il-mezzi fuq livell nazzjonali. Aħna mannix il-kompetenza illi nifissaw standards legali jew ta' sigurta għal mod kif l-istati membri eh, jimplementaw jew jibdew jizaw dawn l-iskemi ta' identifikazzjoni elettroniċi ma' bil-banda l-oħra fil- dispożizzjonijiet illi appoġġaw ir-rikonoxximent legali ta' dawn il-mezzi eh, minn mekkanizmu ta' kooperazzjoni li permetti l istati membri flimkien jiddefinixxu skont eh, kif sar fuq proġetti teknoloġiċi bħal stok illi e, eh, narraw illi kunem sigurta fil-livelli ta' autentifikazzjoni. Dan kollu jrid fuq da t tissejjes l-interoperabilità teknoloġika u s-sigurtà ta' sistema eh, ta' federazzjoni li se toħt il-rizulta mill-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. bat fuq is-servizzi fiduċarji jiena rrit sempliċement li tikom idea tal-idea prinċipali, aħna nibdew mill-firma elettronika, provajna nessemplifikaw il-forma tal-klima ma fl-istess ħin nagħmluh iktar preċiż se jkunu il-rekwiziti minimi biex eh, permessibli biex nizguraw li kunem rikonoxximent legali transkonfinali għalix ma rridux illi inkomplu nsaxħu eh, din l-island illi għanna Eh, fil-regolament għax dar regolament se jkollu impatt dirett fuq il-leġislazzjoni nazzjonali imma dak li hemm fuq livell nazzjonali mhux se jkollu jinbidel dejjem jekk jikun kompatibbli mal-regolament jekk ma jkunx irid jinbidel. Kemm il-darba nisimgħu li se jkun hemm dan il-vojt legali bħala riżultat tal-adozzjoni ta' dan ir-regolament imma dan mhux minnu. Huwa minnu illi il-forma tal-klim fil-regolament se tibqa kifini u teleb fuq leġislazzjoni nazzjonali illi toffri dispozizjonijiet differenti bħala riżultat uh, tal-approċ frammentat għall-aħħar illi aħna rajna f'dawn l-aħħar 14 il sena. L-artiklu 10 hija temmek biex itina perspettiva il-su -so, eh, il waħdini digitali huwa il-għana ħaritana imma man man li aħna naddu għal servizzi digitali u l-autorizzazzjonijiet, l-ambjent li aħna qegħdin naħdmu fih huwa wieħed globali u aħna rridu niżguraw li meta nitkellmu dwar uh, dawk li fornixxu servizzi fiduċarji kwalifikati ikonna tip ta' rikonoxximent li mhux biss dawn ikunu rikonoxxuti minn barra l-Ewropa manki iktar importanti u għamnek tidħol reċiproċità illi s-servizzi tagħna u l-prodotti tagħna ukoll ikunu rikonoxxuti eh, barra mill-Ewropa fuq bażi reċiproka. Dwar il-firem elettroniċi għawnek aħna semplifikajna il-dispozizjonijiet dwar il-firem elettroniċi biex namlu għacċara li din se tkun eh, disponibbli għal persuni naturali u mhux legali għal persuni legali aħna għandna dawn il-siġilli elettroniċi li huma iktar adattati għaliex persuna legali jew se tifferma permezz ta' persuna naturali jew inkella jekk tkun pers eh, persuna legali edha toffri prova ta' oriġini jew ta' autenticità li fil-fatt dak li jiġri fil-kuntest ta' il-fatturi elettroniċi. Fuq l-effett legali tal-sigilli elettroniċi diġa għattilkom għalfejn inħoloq dan biex il- ikunem odda li jistaw jizaw il-persuni il legali għalek kem bżon li forsi jintuża dan is-siġil biex nizguraw l-oriġini u l-autentiċità imma mu se jiġri xejn jekk wieħed ma jifimx eżattament meta se jiġu dawn l-affarijiet u li fissar tal-kalendarju mhuwiex faċli f'ambjent digitali, għaliex aħna bżonn li konna sensila eh, sensiela ta' regoli stabiliti se b'mod partikolar biex nkunu nafu x'inhu l-valur legali ta' dan il sigil biex jina nkun naf meta eh, ġit kienet irċevuta l-offerta tijaj jekk waslitx fil-ħin jew jekk jiena nix qed nissodisfa l-obligi illi huma eh, fuq eh, bazata et eh, talba infissa e dokumenti elettroniċi u huma importanti jekk dawn is-servizzi fiduċarji ma jkunux bbażati fuq dawn ir-rekwiżiti legali fejn aħna niżguraw li dawn id-dokumenti legali x'valur legali se jkollhom, jrid ikollhom l-istess valur legali li jkollhom id-dokumenti materjali Ehm, id-dematerializzazzjoni mis se tiġri bil-pass li aħna nixtiequ għaliex dan il-vojt legali se jibqa' jeżisti meta ngħaddu minn ġurisdizzjoni waħda l-oħra. Jekk għana jkonna dawn iż-żewġ possibiltajiet ta' dispożizzjoni ta' dawk li se jużaw is-servizzi, nkunu nistgħu nofru iktar servizzi imma aħjar, nkunu nistgħu forsi nħeġġu in-negozji, l-konsumaturi, l-amministrazzjonijiet pubbliċi biex eh, jafdaw f'dawn il fiduċi u jiddematerjalizzaw is-servizzi tagħhom stess u eh, igawdu mill-konvenjenza addizzjonali u jaħdmu b'mod iktar uh, li rawem iktar fiduċa anki fost il-klienti tagħhom. Naħseb illi wieġibt ir-rapporter imma dwar il-neutralità teknoloġika dina lina hija propju il-qalba ta' kollox u għalhekk il-attim ta' implementazzjoni qegħdin hemmhekk biex jisu jkunu jafu eżattament se jkunu dawn l-standards biex dawn l-obbligi jkunu sodisfatti biex intikom eżempju fil-kontest tal-direttiva tal-firma elettronika l-konċetta kontroll eh, ta' wieħed fil-offerta ta' firem elettroniċi wassal li f'ċerti pajjiżi nħolqu biss mekanizmi u soluzzjonijiet bbażati fuq il-hardware bħal smart card imma f'pajjiżi oħrajn waslu għal ħolqien ta' eh, server dejjem minħabba eh, l-interpretazzjoni differenti nemnu li żewġ soluzzjonijiet huma affidabbli jekk ikunu bbażati fuq standards tajbin imma rridu nħarsu lil qoddim u il-remote signing, il-cloud signing huma fost l-elementi illi dan il-regolament irriti kopja u kellek ikunu appoġġati mir-regolament. L-aħħar net e, ċertifikazzjoni ta' sigurtà li semma wkoll din hija e, problema li x'memx ftejim formali legali ta' rikonoxximent reċiproku bejn l-istati membri li jirrikonoxxu ċertifikazzjoni ta' sigurtà skont kriterji komuni, hemm biss eh, ftejimiet bejn awtoritajiet kompetenti li jorbtu biss seba pajjiżi u għalhekk dan ir-rigward hemm bżonn ta' diskussjoni għaliex iridu naraw kif aħna nistgħu nagħmlu din iċ-ċertifikazzjoni ta' sigurtà li issir propju assi um, biex insaħħu l-affidabilità tal-mekkanizmi tagħna imma fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna li mhux l-istati membri kollha huma mamra la biex jipproduċu waqas biex jirċievu dawn iċ-ċertifikati, ma dana diġà qegħdin niddiskutu mal-istati membri. Grazzi. Uh, well, thank you for that extremely comprehensive and clear Grazzi ta' dik l-ispjegazzjoni dettaljata u ċara. Proposta importanti ħafna għandha ħafna saffi ta' komplessità li hemm bżonn neżaminaw f'aktar dettal. U eh, sħaqt fuq l-importanza kruċjali jiġifieri li s-suq kollu jaħdem kif suppost. U interessanti għalina għaliex f'tranzizzjoni kummerċjali pal għanna pal eh, fil-pubbliku għanna element importanti, elementi ċari, dan huwa komplementari. Rridu nipprovaw naddu dan meta appuntu l-prol xil-Republiku jibdi applika. U dan se jkun importanti anka għal rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiċi. U l-idejat madwar eh, kwalifiċi elettroniċi dawn kollha jorbtu flimkien bot qawwi għal daqstant aħna sa sensitivi ħafna fil-punt li mmexxu dal punt il-qoddim ta' wisq. Sinjura Prendegast, naf li inti interessata fl-ekonoximent reċipriko tal-kwalifiċi. Iva, fil-fat, veru ċer. Grazzi l-Kommissjoni għal prezentazzjoni kienet prezentazzjoni dettaljata ħafna u l-kommenti tiegħek brabta ma' l-importanza ta' di prezentazzjoni ma tistax tiġi u wkoll. Jekk inwarbu l-ambitu ta' direttiva tal-1999, il-frammentazzjoni ta' l-standards tekniċi u l-liġi u l-hemm bżonn regolamentazzjoni li eh, tindirizza nuqqasijiet illi jinħassu kullimkien. Il-figuri provduti fuq level fuq meeting technical bira hawnhekk fil-Parlament kienu impressjonanti fuq time games għal ta' kontratti illi ta' kompaniji li jużaw eh, li identification u kol hemm bżonn salvagwardjar kontra riskju ta' frodi involuti kol konxi minn modi sofistikati ta' frodi. Mill perspettiva ta' utent, l-affarijiet seġu perċepiti differenti mod differenti minn utenti familjarità ma' teknoloġija, xaġa li mannix is-sottovalutaw, rridu nagħmlu da' kollu li nistaw sabiex nevitaw soluzzjonijiet li kawżaw komplikazzjoni tal-kulħat u li jimminaw mira ħarja tal-proposta. Simpliċità u standardizzazzjoni b'saħħitha huma essenzjali sabiex nilqu l-mira għal suq uniku digitali. Sa issa waċċart li l-standards tal privat kienu qed jevolvu mod frammentat u dan għam referenza li l-kollega tijaj fuq sigurta għolja pal dawk li jintużaw tranzazzjoni bankarji daw kienu użati u ġew użati kol mod eh, erratiku fuq il-sigġilli elettroniċi u temporali elettroniċi dawn huma qsma fej soċieta ċivili hemm bżonn tara miżuri illi tejn l-użu ta' dawn ta' din lodda online. Fu tisih fi dokumentazzjoni dan huwa essenzjali fil-dinja digitali nittama l rekwiziti legali ma ħallix impatt negativ fuq il-prassi ta' dawk l-atturi li fil-preżent ma jarawx il-ħtieġa li jużaw sistemi ta' hija identification fuq bażi regolari, ħarsin ta' data u għatħassib eh, li għandu x'jaqsam ukoll hawnhekk. Bil-liġi applikabli fil-revizjoni bżon nivvokaw u niprovdu l-korpi supervizori fuq livell ta' stat membru il-kapacità amministrativa u legali sabiex jagħmlu monitoraġġ ta' konformità u dan kemm fil-ġurisdizzjoni nazzjonali ma' f'kollaborazzjoni mal-kollegi tagħhom. Artiklu 12 mill-ewwel daqqatajn fuq l-aċċessibilità ta' persuni b'diżabilità jidher li l-lingwaġġ użat huwa vak. Hemm tiġa ta' flessibilità, imma nistgħu intejbu x'għandna hawnhekk nilqa' dispożizzjoni għal kooperazzjoni internazzjonali biftejmiet li jiġu negozjati f'isem l-Unjoni b'rispett għal standards ta' sigurtà ħarsin ta' data u supervizjoni pala parti mid delegazzjoni għal relazzjoniet mill istati Uniti. Hekk kif qed nistabilixxu l-pedamenti għal sejm kommerċjali mill istati Uniti rridu nippruvaw niksbu l-ola livell possibbli ta' interoperabilità mal istati Uniti u ninkludu l-istrateġija Amerikana għal eh, dak għandu xaqsam eh, identità fuq l-internet Għanna noqogħdu attenti fuq il-ħtieġa li naħdmu ma' dimensjoni toħrajn ta' ftejim fil-ġejjini politikament, dan għandu jkun iktar faċli sabiex naslu għal konklużjoni meta mqabbel ma' oqs moħrajn u naħseb għandu opportunità grazzi għal prezentazzjoni bħal din l-għamlu propju dan. Nistana bil-ħerqa kooperazzjoni mal-kollegi u rapporter għal tal-suq uniku suq digitali. Grazzi tal-li Tajni l ħin nitkellem dwar dan, Sur President. Għaddejt punti utli ħafna. L-Onorevoli Kreuzman. Dank, Mein Kollege Christian Bussoy hat mich Il-kollega Bussoy talabni illi nressa il-punti li xtaq jisemmiju pala shadow fil-Kumitat li fejdan tiġi diskus. il-komitat jitre muxilu wis diskuta maħna il-so digitali kien hemm punt ewlieni fuq l-aġenda fiduċa f'servizzi diġitali. Proposta tal-Kommissjoni qoldimna llum lum tagħmilha ċara li se jkun hemm titjib kemm għal-ċittadini, konsumaturi u negozji. nissa bazi legali għal firem elektroniċi mista naraw li sistemi nazzjonali għadhom jaraw l-affari eh, mod differenti meta qabla ma' xulxin ċir mux dem tiskun tista t koċin li għamot kif jaħdmu, jek tħares lejn kif proċeduri ta' xejdi. ċejdu dawn nistaw siru biss jekk il-persona li qed s-servizz kun ċara ma' kulħadd. U jekk ma jkunx hemm nuqqasijiet ta' komunikazzjoni. Billi nadottaw dan ir-regolament il-Kummissjoni tew passaqli. Però kif isemma qabel hemm bżonn ftejm iktar wiesa u hemm bżonn tiżdet il-fiduċa f'dal kuntest. Jekk sistemi ta' notifikazzjoni u autentikazzjoni għandhom ikollhom għandhom xi kollhom korpi indipendenti jiena naqbel. Ir-responsabilità tal-Istati membri tista' tmur kontra problemi bħal dawn imma ma tkunx biżejjed illi tagħmel is-sistemi perfetti l-interoperabilità ta' sistemi hija ħaġa li rridu naraw kif taħdem fil-prattika, rridu naqblu sabiex naraw min se jibda l-sistema tiegħu min mhux se adatta dwar interoperabilità, iż-żewġ aspetti jistgħu jiġu regolati naħta kommissjoni u dan jħodni għal punt ieħor. Il-regolament jidher li qed jgħid li hemm ħafna leġiżlazzjoni delegata li titaqata' kommissjoni kommissjoni Irridu naraw jek dawn kollhom mhix essenzjali għaliex ċertu affarijiet juruna li l-leġislatura għandu ħsieb finalment. L-importanza ta' tas servizzi għal kumpaniji ċittadini tfaddi potenzjali hawnhekk huwa kbir. Jekk is-servizzi korrispondenti jkun jistgħu jiġu provduti imma rridu noqgħdu attenti għaliex hemm ċertu investimenti li ġa saru u investi illi ġejjin eh, fil-ġejjini u dawn m'għandhomx jaffettwaw jaffettwaw negativ dak qed nagħmlu hawnhekk is-sistema Ġermaniża għal passaporti elettroniċi jew karti ta' identità ma jkunux ġvijabli fuq meta twila ta' żmien anke jekk dawn suppost jiġu fis-seħħ fis-snin ġejjin u bat għandna l-fitti legali tal-Confidence eh, and Trust Services lill sġil elettroniku Din hija xi ħaġa li hemm bżonn naraw kif se tiżvolġi u naqdu għama sistemi nazzjonali. Nilqa il-proposta tal-Kommissjoni u nemmen li fiha Thank you very much. Um... Grazzi. Jiena xedu rapporter ukoll xi punti minn ħatijaj. Hija proposta strutturata tajjeb. Komissjoni kisbet bilanċ bej responsabilità nazzjonali u koordinazzjoni ċentrali e l-istati membri nittama li għacċettaw e kif nimxu l-qoddim. Dik kienet l-impressjoni tiegħi. Kena kwistjoni tikta reċenti foqsma ta' politika ta' komunikazzjoni fej stati membri ma tantx ridu supervizjoni ċentrali. Jina naħseb li dal-qasam li delegafna poteri l-Istati membri għallu l-kammot pratiku kif nipproċedu. Anka fid-daw tal-fat li kena evoluzzjonijiet individuali fl-Istati membri saridu naddu l-istadju fejn ikonna rikonoxximentu proku effettiv. Għanna niprovdu inċentivi għall-Istati membri sabiex u ċertu rizorsi tindemi hija diffikulta, man kal dak li għandu xaqsam supervizjoni tal-proċess. Stati membri se jkunu obbligati waqfu korpi ta' supervizjoni għall affarijiet bħal trust services u kif se tiżgura illi dawn jopera b'mod konsistenti u jittrattaw kwistjonijiet li jistaw jittrattaw is-sigurtà. Qed nassumi u dan ma sibtux mod soċipiku fis-sommarju, però qed imbassru illi is-suq intern u sistema ta' informazzjoni ta' suq intern tkun għadda li tista' tintuża l-komunikazzjoni bejn il-korpi ta' supervizjoni. Għaliex dan qed jiġi użażat bloċċa l fuq moħrajn il fuq qed naħdmu. U jek niftakar tajjeb introduċejna dispożizzjoni fl-IMI Sirbina kien rapportajta ta' dan reċentement sabiex nħarsu lejn daw l-aspetti u naraw nistawx niprovdu aktar inċentivi mill-sabiex s membri mxor qoddim. Fuq eh, grupp ta' koordinament illi fiħdanu jikoperaw eh, l-organi nazjonali nazzjonali jistaw daw jitrattaw kwistjoniet pal ksur ta' sigorta u kol jista' jkun hemm aspetti paralleli ma' xogħol li għaddej fuq ksur ta' dejta personali fil-preżent. Ninnota l-semmej dan f'artiklu 15. Miżur interessanti, hemm bżonn nimpenjaw il-kollegi sabiex naħdmu fuq data protection hawnhekk ukoll. Nħu għos pero li issa nistaw nibdew xogħol seri fuq dan. Jina perswas li s-senjura Gallo ħat għamil xogħol effettiv ħafna. Iktar interventi? Le. Kommenti mill-Kommissjoni sur Savida qabel ma naddi s-senjura Gallo? Iva, punt wieħed minn ħatijek? Nsejt nirrispondi l-rapporter rabta mal-ħarsin ta' data Dan wieħed mill-elementi illi għandu xaqsu mal kustani tal-fiduċa meta tal qafas il-ġdid jiġi implementat ikun applikabli immedjata għal regolament għalhekk għamilt referenza għal regolament preżenti għandu xaqsam mal privacy by design għal dak għandu xjaqsam il-trust service fornituru minni provdu dat tip ta' servizzi illi sa ċertu punt huwa klawżola importanti ta' salvagwardjar fejn fornitur jiġi mfakkar fuq punti ta' manager ta' data. Fu dimensjoni internazzjonali u li għajdi, ovvjament, EID hija responsabilità tal-Stati membri, Stati membri qed jagħmlu dan billi jirfaw responsabilità bħala gvern jew amministrazzjoni pubblika, ġifiri korpi ta' supervizjoni mhumiex hemmhekk għaliex u l-gvern qed jamlu dan waħdu pajjiżi oħrajn qed iħarsu lejn il-mod kif is-settur privat qed jipprovdi xi tip ta' mezzi li jistarġi rikonoxxuti bħala bizzejja tal-identifikazzjoni ta' ċittadin meta dan ikun qed jipprova jikseb aċċess għal servizz pubbliku. Supervizjoni obbligatorja tmur lil minn regolament. U għalhekk appuntu għandna kapitlu li ġim fassal bil-mod kif ġim fassal responsabilità taqa taħt l stats membru li stalijom li jamlu dan. Preservazzjoni ta' investiment huwa punt ċentrali. Għanna l-proġett stork li jikseb xi saħħa legali u dan u li kollegi fl-Istati Uniti qegħdin jagħmlu qed naħdmu mill-qrib magħhom. Mezz ta' EID jista' jaħdem konformità ma' dak li legalment niprovdu għal ħarsin ta' data ħarsin ta' drittijiet ta' bnidem, eccetera, eccetera. Xtaqt impoġġi daw l-element, eh, nġbet l-attenzjoni ta' għal daw l-elementi u koll. Sinra Gallo, konkludi u dik konferma timetable. Oui, monsieur. Grazzi, President. Kentejn biex eh, nirringrazzja lil kollegi għall-interventi tagħhom u mbagħad ngħidilkom illi l-emendi jridu jiġu preżentati sal-15 ta' Mejju għaliex il-kalendarju eh, estendejni ftit, jiġifieri il-15 ta' Mejju. Grazzi. Um, we're going to consider your draft report before then on the 25th of April. Mela, aħna se nikontraw l-abbostijak fil-25 ta' april, u xek inti se tibat il-dana tradizjoni fil erba ta' april. Mela, għandek daqxej ta' żmien u l-votazzjoni finali se jsir fil-9 ta' Lulju ulju mbagħad il-kumitat jikkonsidra fil-18 u ta' Settembru. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-Kummissjoni għall-preżentazzjoni. Kulħadd għandu jkollu eh, kopja tal-slides tagħkom. U Mela, issa għaddejna l-aħħar punt fil-laqa tal-lum illi naraw l-opinjoni abbozzata ta' dan il-komitat rigward tal-komitat tal-affarijiet legali biex intejbu l-aċċess għal ġustizzja għajnuna legali għal tilwimiet ċivili u kummerċali transkonfinali ovvjament dan huwa element importanti ħafna fil-gwar tal-attività tas so, so singlu speċjalment tal-intraprizi żgħar u l-ċittadini Hans Peter Meja u r-rapporter tagħna u eh, nieda dan il- l-opinjoni abbozzata, il-Senior Rapporteur, ed shadow u għandi Sir Fox u koll, għandi xi elementi minn Sir Fox li jina nistan nibatilkom ukoll id-dettalji tagħhom iżjed Mill-Kommissjoni għandna Signora Sastamajan. Ekku, min eħataw minn kommissjoni kħerġbok biex eh, ikellimna, tista t-introduċi roħek jina jina għet, eh, jina ġerom karjet għet għonek fisem il-kap tal-Unjoni tijaj. U iżid tart nistidnek biex titkellem. Tajjeb, jek sur Hans Peter Mejas u għal-est jista jiprezenta l-opinjoni tijaw jina sen istiden il-Sinjura Arigas Perez biex ti kommenta dwar dan u jina sen si kommenti dwar Assur Fox u il komissjoni bat eh, ti kommenta Sur ma għek jaxbok. Sur Roxfo? Mand najċ inti l-istana inti l-xadaw uffiċali jew et eh, acting shadow. Inti uffiċali ġifiri tajjeb. Inti titkellem ukoll Sur Maja. Grazzi ħafna. President Signuri. Il-rapport mill-Komissjoni mill-23 ta' frar ta' sena li għaddit jħares li indużu ta' direttiva dwar l-għajnuna legali mill-30 ta' novembru tal-2004 dana eh, daħlet fis seħħ għaxar snin ilu jiġifieri. Ir-riżultat bażikament huwa li ftit ċittadini ftit ħafna u persuni id għanna xaqsu mal-proċeduri tal-ġustizzja jafu dwar dan. Eh, dan il-grupp tal-aħħar għandhom eh, supposti jafu aħjar għal raġunijiet professjonali u dan huwa ta' dispjaċir għalina għajnuna legali u eh, eżempju um, minn ta' għoddim għal liġijiet oħra fil-liġi ċivili, fil-proċeduri tal-liġi ċivili per eżempju il-Kommissjoni tajt u għanda raġun illi um, dan ma in-nis li verament kellhom bżonnu ma użawix minħabba l-ispejjeż involuti mill-ewwel ta' janar tal-2009 l-ammont ta' flejjes disponibbli eh, ammont ta' flus kien disponibbli u għalhekk huwa diffiċli biex tifhem għaliex f'dawn is-sentejn ma rajna ebda riżultat. Punt importanti hawnhekk huwa li l-Kummissjoni trid tiżgura li d-direttiva titħol fis-seħħ kif suppost il-rapport fil-Kommissjoni fit-tlet punti jinnota illi xi stati membri eh, ma kienx hemm koordinazzjoni, kooperazzjoni f'rigward tal-kontenut l-implementazzjoni tal-deċiżjonijiet uffiċjali, l-ispesa l-vjaġġar ukoll u kwistjonijiet importanti oħra. Jiġri l-applikazzjoni korretta ta' dan huwa importanti ħafna. ċittadini Ewropej jistgħu jistennew f'so eh, singlu li kull ma jmur qed jikber għandhom ikunu jista' joqogħdu fuq servizzi bħal dawn u għalhekk aħna nemnu li huwa importanti li miżuri jittieħdu biex inrawmu l kuxjenza biex forsi jkollna l-ħażna eh, tad data um, tal-Europa kollha uh, disponibbli għal-ċittadini. Fejn, fejn ikonna l-lingwi konċernati, ikonna l-istati membri inklużi, u dana kollu għandu jiddaħal fil-data, fil-ħazna ta' data għanna liġi dwar proċeduri, li ġew adottati għal protezzjoni tal-konsumatur, um, għanna um, nuqqasijiet, pero għawnek ehm, għanna ftehim ftejji minn komuni fil-gwart ta' dokumenti u ta' kontratti għanna għanna uh, warrants um, in komuni għall-Europa għanna pagamenti uh, eh, tart għanna il-proċedura għall-talbiet, għall-claims. Uh, dan il-proċeduri kollha jinkludi l-għajnuna legali. Iżda għanna ta' kuxjenza, kampanja ta' trawim tal-kuxjenza li tkun fuq medda kbira. In-nies ma jafux dwara, anki li mħalfin ma jafux dwara għal kem ila tiżisti għall-aħħar erba' snin. Għandu jkun hemm xi ħadd f'kull orti li se jinforma ċittadini biex ikunu jafu kif jimlaw il-forum u ja, u l-informazzjoni għad ċittadini biex ikunu jistaw jiksbu għajnuna legali mill-Unjoni Ewropea. Mela, eh, jiena se nerġa' lura għal punt ieħor f'dan il-proċeduri kollha il-servizzi um, ta' fiduċa elettronika hija importanti ħafna nistgħu nintroduċi dawn nistgħu nintroduċi dawn il-proċeduri um, biex, eh, nis, nissimplifikaw il-proċeduri. il proċeduri Iżda għandek bżon simplifikazzjoni. Um, Iżjed simplifikazzjoni, eh, ovvjament trid tagħti ħafna dokumenti, jrid ikun hemm skambju ta' dokumenti anki mod transkonfinali u naħseb li f'din dan il-proċeduri importanti li konna eh, mezz ta' trasferiment elettroniku li kun sigur u żgur. U bekk nistgħu innaqsu l-ispejjeż valuti grazzi ħafna. Is-Sinjura Palissi kjaġbok. Grazzi ħafna, President. Naqbel ma ħafna ma dak li sur Majer qal. Memx dubju illi il-ġustizja għatem ħafna xisira unek u għacċess għal-ġustizja u għal-rati u għall-ist Ta' ta' dritt li jinkludu il-ġustizja libera eh, bxejn skont il-karta ta' drittijiet tal-bnedem eh, għandha tkun salvagwardjata, salvagwardjata anki fil-gwar tal-situazzjoni transkonfinali. Ma jistax, ma nistax nħallu li l-ispejjes ikunu ostaklu ta' ġustizja. U għameħtieġ jekk iċ-ċittadini se jerġgħu jisibu l-fiduċa fil-suq waħdini u biex ninkoraġixxu l-kompetizzjoni wkoll. Ir-regolament tal-2013 li waqqaf regoli bażiċi għal ġustizzja bxejn fit-tilwim transkonfinali kien l-ewwel pass biex nistabilixxu l-fiduċja fost il-konsumaturi li jistgħu jiksbu um, ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Iżda, Bħal dejjem irridu nkunu iżjed ambizjużi biex intejbu r-regoli għal benefiċċju taċ ċittadini L-ewwel net naqbel ma' Sur Maja illi huwa xokkanti kemm għaw ignoranza f'rigward tal-possibilità li kollok aċċess f'xej lil rati fit tilwim transkonfinali kummerċali. Um, il-terz biss ta' ċittadini jafu jafu drittijiet tagħhom bħala ċittadini biss. U għalhekk għandna ntejbu il-politika tagħna dwar l-informazzjoni u nżidu l-arfin dwar dan l-istrument fost il-ċittadini u fost il-professjonali eh, legali. L-istati membri għandhom jimpenjaw ruħhom bis-serjetà biex jisolvu din il-problema. It-tieni punt il-kriterji ekonomiċi biex ehm, għajnuna legali bxejn tinata eh, eh, taħt l-artikolu 221 ehm, ta' direttiva jara fil-li għajnuna legali bxejn jinata l-persuni li ma jistawx iħalsu l ispes legali meħtieġa kolla kemm huma jew xiftit xi ftit minnhom. Iż artikolu 5 tal-istess direttiva ma jispeċifikax, anzi iħawwat l-aċċess bxejn mal eh, mal eh, fil-liġi u bekk eh, tista' timmajna din id-dritt li iċ-ċittadini għandhom biex jinstema' u dim orti u bekk jina sen ressa emendi. Grazie ħafna. Surrax forri kħoġbak. Grazie, President. Dan il-rapport tal-Komissjoni fuq l-applikazzjoni ta' din id-direttiva u rapport interessanti li għatina stampa ċara ma naħsibx li aħna maħnix se naqblu fuq l-analiżi tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva kienet trasposta trasposizzjoni ta' ħasaret pjuttost tajjeb kien hemm xi ta' interpretazzjoni, però ħafna nies ma jafux bih dan l-istrument dak li qal sur Maja fil-fatt fir-rapport tiegħu aħna lkoll naraw bitħassib kbir. Mbagħad anke fuq livell operattiv hemm diffikultajiet għaliex ta' kollu huwa mekkaniżmu kompless ħafna eh, hemm eh, drittijiet li kulħadd għandu dritt iħaddem ma dan huwa komplikat ħafna. Naħseb illi l-abbozz tal-opinjoni ta' Sur Majer huwa tajjeb, joħroġ bidejat interessanti li nappoġġhom, per eżempju il-ġbir ta' pul ta' avukati, eh, naħseb illi din hija idea tajba li xaħna rajna li kien hemm problemi ta' Eh, kif dawn il-professjonisti se taw jiġu identifikati fejn se sibom. Naħseb li din l-idea tal-pool ta' avokati ikunu mħarġa wkoll eh, biex ikunu jifmu fuq dawn il-kwistjoni pjuttost speċifiċi. Sir Majer qed jipproponilna wkoll li jkun hemm awtorità waħda l kull stat membru fil-pajjiż tiegħi jekk nagħmlu din hija hemm awtorità waħda li tirċivi u titrasmetti talbiet tal-għajnuna eh, legali dan Eh, huwa minimu fil-fatt xi ħaġa li rridu naslu għalli għax wieħed ikun hemm żewġ stat awtoritajiet f'kull stat membru sistema tanti komplikata illi jekk ikun hemm eh, eh, awtorità waħda tissemplifika l-affarijiet ħafna dan anki minħabba li l-utenti meta eh, jirrikorru għal dawn l-autoritajiet kun jew naħaq jew oħra lek tana biex ikunu jafu eh, minn hemm fuq in-network u li dawn ikunu jafu eżattament eh, u li jkunu ikunu jafu eżattament xistaw jistennew minn għandhom, mbagħad hemm talba li nsaxħu l accessibilità l-formali aħna mill-esperienza tagħna xorta eh, sibnijom fuq il-portal ta' eh, ġustizzja elettronika ma dawn affarijiet jistgħu jittejbu. Uniħu l-okkazjoni eh, ta' dan offerta minn dan l-ewwel dibattitu li nagħmel xi mistoqsijiet lir rapporter peress li hemm dan l-appozz ta' opinjoni li diġà ppreżentana li qed jagħmel fil-paragrafu seba' referenza għal din il-kwistjoni li għal evalwazzjoni tal-Kommissjoni wkoll li rridu in-isu wkoll l-ispejjeż differenti tal-loli tal-ħajja fl-istati membri ġifieri eh, kemm tista' tammonta li għaddin lajnuna dan jiseb diġà fit-test tad-direttiva. Issa kif irridu nagħmlu biex nikkonsidraw dak x'inhuma l-kriterji oġġettivi li nistgħu nużaw u mill-banda l-oħra ħna nafu li anki jekk ikonna kriterji li a priori kunu aġġettivi hemm bżonn li l-applikanti joffri dokumenti li jippruvaw eh, il-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu x'inhi u għal daqstanti ħaġa komplikata ma nafx garanzija se jkollna mbagħad illi eh, dokumenti jkunu ġusti u jkunu tajbin u xirqa dinja mistoqsija li naqet nagħmel dana propju biex ikunu naqra ktar preċizi fil-paragrafu 8 Hemm bżonn li l-istati membri jagħmlu iktar biex eh, jikkonformaw eh, sur me qed jajt li l-Kummissjoni ma qablitx ma dak li talabu. Ma fimx eżattament bid detta l pozizjoni ta' kommissjoni x'inhi. Fil-paragrafu 10 sur Maja qed jgħidilna li hemm bżonn li aħna naħdmu biex ikun hemm iktar armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali biex eh, ma jkunx hemm interpretazzjoni ħażina, ma jkunx hemm vojt. Jiġifieri eh, eh, hemm bżonn ta' armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali dan huwa pass il qudiem li nistgħu nieħdu ma dan għal da qed tirreferi inti qed nifhem sew dak li ktibt fl-opinjoni Ovvjament dawn huma biss mistoqsijiet tal bie tal-kjarifiki għaliex il-grupp tiegħi jappoġġa bisħieħ eh, l-abbozz eh, tal-opinjoni tal-rapporter, aħna rridu naħdmu fl-imkien mod iktar effiċenti tamalar kem jistajkun. Ma rridu naħdmu mal-komitat Ġulja xfara kollox dan komitat meċċej. Grazzi. Yes, thank you very much. I think... Um... Grazzi. Naħseb dan il-rapport huwa interessanti ħafna u jiena għadni hu pjaċir li Sur Majer qed jieħu ħsiebu minħabba l-isfond tiegħu. Ħafna minnhom qabel ma bdejna naħdmu fuq dan u jiena wkoll ma konniex konxi sakemm rajna dan ir-rapport ma konniex konxi f'rigward tal- tal-disponibilità tal-għajnuna legali fil-każijiet ċivili jiena ma rajtx f'dan ir-rapport u ma fittixtux biex ngħidlek il-verità. il il verità jekk hemm xi kwistjonijiet inkomuni fejn id-dispożizzjonijiet tal-lajnuna legali jintużaw. Nasab dan ikun interessanti għalina, speċjalment fir-rwol tagħna, fir-rigward tas-suq, biex in-nies ikunu jistgħu um, jinfurzaw drittijiet tagħhom fil-rigward tas su uh, singlu. Aħna konna attivi u koll fejn persodajna il-Komissjoni li għamlet li eh, t-publika karta dwar drittijiet tagħhom fis-suq eh, U dana kien element sinifikanti fil-suq u tal-infurzar u bekk għanna ninkludu eh, dan bil-miktub f'xi materjali li diġat niproduċiħ il-Komissjoni tista' tikkummenta dwar dan, iżda naħseb li dan għandha nħarsu leħ speċifikament fil-Kumitat tas-suq eh, intern bħala valur miżju ta' din il-proposta. Naħseb illi in ġenerali dan huwa rapport dwar l-istat attwali il-Kummissjoni toqgħod lura. Hawnhekk eh, timplika li l-affarijiet sejrin tajbin u hemm xi iżda hemm xi problemi fil-xi stati membri iżda l-livell ta' attività hija baxxa ħafna. U eh, in-nies eh, mhumiex qed jużaw għax ma jafux dwaru jew il-għajnuna legali diffiċli li kollok aċċess għalih jom inkella minħabba l-proċeduri burokratiċi jew diffiċli li jisib avukat li jaħdem sew jew n-nies m'għandhomx interess. Mhuwiex dokument li huwa mirat lejn is-suq f'dan rigward b'kontrast ma dak ma xogħol li diskutejna qabel fejn għandek ħafna informazzjoni għall konsumaturi u punt ieħor li jiena ħadd nota tiegħu u huwa kien hemm osservazzjonijiet dwar dan il-Kummissjoni rabtet eh, xi xi punti ta' riflessjoni iżda mhux pjantazzjoni pala segwitu. U bekk ix-xogħol tagħna se jkun importanti hawnhekk eh, biex nidentifikaw kif nistgħu nimxu l qudiem f'dan il-qasam. Din id-direttiva però għandha bżonn ta', ta tibdil fondamentali, għandha tintuża mod iżiet attiv u għandna nifokaw fuq dan. Dak kienu biss xi punti fi Semisor Fox eh, bħala uh, avukat um, u stess żgur li avukat qabli ħafna żgur li għandek xi għandkom xi kummenti um, aħjar minn tiegħi għax xi ħadd ieħor li jixtieq jikommenta dwar dan il dokumenti jekk Qabel ma nagħti l-kelma l-Kummissjoni, mela l-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazie ħafna, President. Grazzi l-rapporter għall-opinjoni tiegħu bozzata li hija tant komprensiva nisaw nappoġġaw il-bicċa kbira ta' suġġerimenti abbozzati mir rapporter għax għanna l-istess għan parlament li għanna bżonna faċilitaw l-access għal ġustizja għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Naqbel li rapport tana mhuwiex sodisfaċenti mija fil-mija kif saħaq il-President hemm xi data li neqsin fil-kwad tat-tilwim illi għajnuna legali tista' tiġi mitluba. Eh, bl-istati membri eh, m'għandniex data speċifika biex nidentifikaw jekk dan huwa l-każ transkonfenali jew biss domestiku. Huwa possibbli u għandu jkun possibbli fil-prassi illi tikseb dan id-data. Iċ-ċittadini u l-avukati ikomplu japplikaw direttament lill-istati membri fejn il-qorti għandha s-sede tiegħu kif kienu jagħmlu qabel l-introduzzjoni ta' din id direttiva dan mhuwiex soddisfaċenti għax hemm l-ispejjeż tal-traduzzjoni, tal tal-interpretazzjoni, eh, l-ispejjeż ispejjeż tal avukati Il-proċess hawnhekk lan kien illi telimina l-ispejjeż involuti għall-ġustizzja hawnhekk. għax għandek l-autoritajiet kompetenti ta' trasmissjoni un bat il-ordi tal-infurzar illi tieħu deċiżjoni fil-gwar tal-lotja tal-għajnuna legali u għandu jkun hemm assistenza fit-tħejja tal-fajl tal-applikazzjoni u anki fil-tradizzjoni illi tista' tingħata mill-awtorità trasmittenti iżda l-iskemi proposti kieku tiġi implementata mod sistematiku dana jiffaċilita l-ġustizzja għal ċittadini tagħna jkunu barra minn pajjiżhom. Hemm problema fil-gwad tal-kuxjenza tal anki fost l-avukati notajna. M'għandhom ebda idea dwar din il-proċedura. U dan huwa ta' drettriment tagħhom għax huma jistgħu jibbenifikaw minħabba l-iskadenza pereżempju l-awtorità li qed titrasmetti għandha biss mistax il-ġurnata biex titrasmetti l-informazzjoni lill-awtorità l-oħra. Kwalunkwe orti fl-Unjoni Ewropea għandha dritt li tipproponi proponi u li tati l-għajnuna legali u hemm eh, ħtiġijiet bażiċi bħal per eżempju l-ispiża koperta u anke f'rigward tal-żmien l-iskadenza. Il-Kummissjoni hija eh, lesa biex tejjeb is-sitwazzjoni illa lix ma minna xejn sentejn fil-fatt ma kienx hekk aħna irranċajna ma mal istati membri biex eh, ninformawhom dwar ir-riżultati tal-rapport u ma ma kienu ħerqanin biex jirġaw jirrevedu il-direttiva iżda huma lesti biex itejbu il-funzjonament tagħha. Eh, kenna xi eh, proposti li jinkludu l-opinjoni ehm, abbozzata jiena għandi ngħid li il kommissjoni ma tixtieq timponi fuq l-Istati membri illi jappontaw per eżempju awtorità uh, waħdanija f'xi stati federali irridu jaħtru uh, awtoritajiet differenti fil-Spanja fil-Ġermanja per eżempju għandhom il-kompetenza sovrana biex jaħtru l-autoritajiet kompetenti u dan huwa konformi ma' sistema domestika eh, fil-gwad tal-lajnuna legali fi kwistjonijiet domestiċi. Għad fadal ħafna xisir għawnek naqbel mal-reporter, specialment li nużaw l-opportunitajiet tal-migrazzjoni għal portal l-ġudizzjarja Ewropea Jina kontrollajt qabel ma ġejta unek f'din il-laqa fil-gwart tal-problema tal-disponibilità tal-forum. Um, ma kellix problema. Iprovajt naplika għal għajnuna legali bil-Franċis u imlejt ismi fil-formola Umbat għafas il-buttuna traduzzjoni għall-Inglis u ħadem U s-sistema permettit li li jew jew naħżen il-formola fil-format PDF jew inkella nibat, il-formola eh, l-Renju Unit jew l-autoritajiet kompetenti jista' jkun hemm problemi f'xi computers pereżempju jew f'xi pajjiżi Din hija kwistjoni li nistgħu uh, eh, ninformaw il-Kummissjoni dwarha u naraw jekk hemm xi problemi um, li għandu x'qasu mal-IT. Din id-direttiva hija waħda tajba kienet waħda mill-ewwel strumenti li daħlet daħal fis-seħħ u r-rapporter għal bir-raġun li jissa għaw medda siħa ta' proċeduri Ewropej u issib l-istess problema fil-gwad tal-suċċess tal suċċess tal il-proċeduri għax li hemm 28 sistemi li kompetu mal-sistema nazzjonali il-proċedura trid tkun attrajenti biżejjed biex għal min qed eh, jagħmel claim. Is-sistema m'għandix tkun eh, komplikata u ma tkunx fiha m'għandux ikun hemm fiha wis spejjeż. Mela aħna għanna neħdu azzjoni biex nindirizzaw in-nuqqasijiet kollha identifikati mill-rapporter. Grazzi, eh, informazzjoni ta' sfont, u tli ħafna żgur li Sur Majer se jaħdem fuq dan fuq xi ftit mill-punti li semmejt fuq l-opinjoni tiegħu. Il-Hans Peter xtaqtati taqsira mbagħad tagħtina l-iskedek jogħġbok. Iva, grazzi. Mela, fil-qosor. Jiena ninsab grat lill-Kummissjoni tal-li taqbel mal-argumentana. Illi fil-fat kullħat għandu l-istess opinjoni għonek dan huwa strument utli li mhuwiex qed jintuża biżejjed. Kena diskussjoni twila dwar dan. Issa se jkun utli se jgħin biss jekk ikollok kampanja tal-informazzjoni u l-Kummissjoni se jkollha fuq il-flus għal dan u t-sforza l-istati membri biex u xiftit mill-flejes tagħhom. Għax hawn dawn il-possibilitajiet li aħna waqqafnihom u ħadd ma jaf dwarhom. Jekk inti ma tafx li tista' tuża proċedura għal small claims għal 2000 euro mod transkonfinali, Zguri li ma tistax imbagħad tuża il- Eh, timla xi formola legali biex tikseb l-għajnuna legali illi se tiswa iżjed minn proċess normali. Iżda jekk inti ma tkunx taf da kollu inti tmurant l-avukat, U, u se jgħidlek li Iva fi Spanja, fi Greċa u fi Rumanija għandek bżon ta' permess tajjeb u l-persuna emmek se jgħidlek iva nista' nagħmilulek iżda trid self elf euro. Ġifieri jekk m'għandekx informazzjoni, Is-sitwazzjoni mhix tajba, ovvjament għandna bżonn ta' iżjed dettalji u koll għadna nanalizzaw elementi li se, se naħdmu fuqhom iżjed il-qoddim. Jiena kontent li l-Kummissjoni ġili għarfet kif għamel il-co-reporter tiegħi li m'hemmx kontradizzjoni bejn dak li qed ngħid u dak li l-Kummissjoni qed tajt. Il-Kummissjoni qed tajt li hemm tliet punti importanti il-prekondizzjoni għal dak kollu il eh, illi l-ewwel 10 snin għaddaw. U suppost sissa eh, sissa stabilixxejna din is-sistema kollha Walek għanna naħdmu issa il-rati għal il-mentizar ilom jesistu għall aħħar erba snin ta' small claims u laqas u ma marufin sew sissa mela għanna nxerdu l-informazzjoni dwar dan. Issa, naf li ikon diffiċli biex tikseb data fir rigward tal-affarijiet li huma subġudice, f'pajjiż, f'ġurisdizzjoni u anke b'mod transkonfinali. Diffiċli li tikseb l-istatistika dwar dan. Diffiċli biżejjed biex tikseb din l-informazzjoni fir-Repubblika Federali ta' Ġermanja, per eżempju. Il-proċeduri hawnhekk li jkunu eh, fuq il-perif eh, fuq il- eh, huma żgħar ħdej proċeduri oħra titjib huwa possibbli hawnhekk pereżempju fil-formula. Il-formuli huma biss fil-forma tal-PDF. F'dan il-każ l-annessi kollha għandhom ikunu fil-forma kif suppost ukoll. Trid biddel il-forma meta tgħaddi għall proċedura li jmiss taħsen l-affarijiet kollha fil-programm ta' Word u jkun iżjed faċli elettronikament hemm affarijiet li ovvjament jistgħu jittiebu mingħajr ma nbidlu l-liġi. Mela appell ġenerali l-Kummissjoni jogħġbok. biex tagħmel dak li jista' jsir fil tal-permezz tal-mezzi tekniċi li diġà jeżistu. Grazzi ħafna u bekk nikkonkludu Il-laqali mis tal-komitat se jkun nhar it 4 ta' Marzu se jkollna sessjoni qasira minn 3 sa' 6 u nofs. Punt importanti hemmhekk se jkun Signora Redding, il-Kommissarju responsabli għal eh, ċittadinanza, il-ġittijiet fondamentali u ġustizja se tkellemna u żgur Pita Meyer inti se tkun hawnhekk biex eh, issaqsi mistoqsijiet dwar dan il-proċeduri xogħol fuq il-budget u s-suq internu se jkun hemm raġunamenti fil-gwar tal-negozjati ta' trilogi fil laqas regolari minn nissa l-qoddim, mbagħad il-laqgħa u l-enija f'Marzu se jkun fil-21 20 u fil-21 ta' Marzu. Hemm skadenza qasira ħafna l-emendi 27 ta' frar, ġifret nitkellmu fuq skadenza qasira ħafna. Iva fil-fatt. U mbagħad eh, nistudnawhom f'Marzu votazzjoni ta' April. Grazzi, grazzi ħafna. Il-lorna f'snar it-tajb il-kulħadd.